Nibdow għax il-rapporter wasal u dan il-punt huwa il-rapport tal-kollega tagħna Sur David Martin li għandu x'jaqsam mal-adattament tar regoli tal-proċeduri tal-Parlament Ewropa u trattat tal-Lisbona. U ħanati il-mikrofonu lil David Martin. Grazzi, President, l-onet tal-toleranza tijak u t-tininet tal-prezenza tijak meta jiena fil-1984 seħeft mal-parlament jina eh, kont kellimt il-kollega tiegħi Skoċċis il-Glenn Collins eh, eh, kien jidir li l-Parlament ma tantx kellu poter fil-rigward tal-leġislazzjoni. Pero l-kollega tiegħi għalli li bħal Eh, jista juża l-affarijiet oħra biex juri il-poter tiegħu għandu dritt tal li jiġi konsultat mbagħad kellna għatti eh, l-trattat ta' Maastricht ta' Nizza eh, u Jiena nemmen li trattat ta' Lisbona issa wasal il-Parlament biex minn tarbija sar adult. Adult e, u saret istituzzjoni demokratika li nsaw qablu ma' istituzzjonijiet oħra fl-Unjoni Ewropea u għalek jiena e, nħossi kontent dan il-rapport tiegħi li e, jitratta dwar din il ħagġa Jiena għala dizappuntat ukoll għax dan il-rapport għandu jkun jis jismu Cardboard Report għax eh, huwa uh, eni ħafna eh, eh, fi rigward tal-aspetti tal-Lisbona u dan il-rapport issa ti preparana ħajkonna eh, l-istess ħankunu fuq l-istess livell fl-agrikoltura u s-sajt u l-kummerċ għanna għanna il wol eh, tana aktar il-fina ta' relazzjoni ġdida bejn il-parlament u l-parlamenti nazjonali u anka eh, Eh, daw il-kussjonijiet fil-fatt ġew trattati minar kontroversi ħafna minnhom. Hemm xi ftit eh, ta' disgwid bejn il-gruppi, però l-gruppi politiċi orow kooperazzjoni ħafna f'dan ir-rigward il-shadow uh, rapporters koordinaturi kolla nuna ħafna ħlifa' xi ftit kwistjonijiet l ewwel net min għandu jkun iċ-ċer tal-Kosak għandu jkun tal-Kumitat Kostituzzjonali, iċ-ċer tal-Kumitat Kostituzzjonali, jew inkella e, e, nibqgħu bis situazzjoni li qegħdin issa il kumitat ġetida li għandu jkun il-ċerta kumitat tal-Kossak. Il-Kossak hija aktar dwar eh, kussjonijiet ta' politika u għalek storikament aħna kena viċi president li kien ċerta dini delegazzjoni dwar il-relazzjoni tagħna mal-Parlamenti Nazzjonali kena xi disgwid eh, eh, ta' rigward ta' dettal ta' kemm iridu nidħlu fil-dettal kemm irid konna eh, regoli mniżlin Jiena eh, bilt ma' Sur Bronk li kien eh, akkomodanti ħafna. Hemm eh, dettalji ma' nħallu lilek il il-tent li inti tinnegozja il-modalitajiet ta' kif ma' mal-parlamenti nazzjonali. U kussoni oħra fej kien hemm naqra kontroversi kienet dwar il-prinċipju ta' sussidjarjetà aħna nafu xinu huwa rwol tal-komitat bil dwar dan issa l-kustjoni li ħarġet hija jekk il-komitat tgħid le memx ksur ta' sussidjarjetà u għandna nkomplu bil-leġislazzjoni għandu jkun hemm safety valve għal membri tal-Parlament biex iqajmu f'din il-Kamra jina milt emenda eh, li jek tgħid li jekk wieħed minn li 10% jiddeċidu hekk allura għandu jkun hemm dibattitu fil-Parlament dwar dan. L-aħħar uh, kustjoni li xtaqt insemmi dik ta' osservaturi għanna ikonna uh, osservaturi uh, Iva, jina naqbel għandu jkonna konservatu, għandu jkonna osservaturi mal-kussjoni hija dawn E, se jkunu n-nis li kiku kienu jkunu eletti fil-parlament. E, e, aħna smajn aħna ma nistawx naċċettaw però li kun l-istat membru li deċidi huwa min huwa l-osservatur fil-parlament. Fl-ewwel ta' Diċembru kif titħol it-Trattat tal-Lisbona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 Issa, fl-isem tal-PPE, għanna sur sajr li se jitkellem ik joġbok. Sir President, kollegi, ħafna minna kontenti li se jkonna trattat tal-Lisbon domna U dana ma kienx it-tort tal-Parlament Ewropew li ratifika għadet tant żmien. L-applikabilità immedjata tar regoli kollha mhix se seddu minħabba l-Parlament Ewropew. Huwa ta' importanza kbira illi fil mument meta se jsir possibbli malli jsir possibbli għandna nużaw id-drittijiet kollha tagħna. Il-Parlament se jsir iżjed b'saħħtu. Il-Trattat ta' Lisbona se jtejjeb il-possibilitajiet u s-saħħaħ il-poteri tal-Parlament Ewropew u bekk jiżviluppaw demokrazija il-proċess leġislazzjoni, permess għal-proċess leġislazzjoni, aħna se nisimaw il-partijiet kollha nirringrazzja il-rapporter u anki l-sur Martin u anki l-sur Kobet. għal kwistjonijiet importanti li daħlu f'dan ir-rapport. U anki għal kontrolli ehm, għawijin um, u l-enfazi kbir li eh, tpoġġa fuq il-komitoloġija, sussidjarjetà u poteri oħra li inkludu il-proċess tal-budget. Jina se neħu pjaċir nara kif nistgħu nappoġġaw dan il-kwistjonijiet kollha. Nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt li għandna niżguraw li l-ebda wieħed minn dawn id-drittijiet għandu jiġi abbużat, m'għandniex ikollna minoranza li tabbuża minn dawn id-drittijiet. Rajna waqt ir-ratifika ta' Trattat ta' Lisbona illi persuna waħda kella opportunità biex eh, biex tuża s-sistema mod ħażin waqt li baqa fil eh, ġewwa regoli. U bekk eh, aħna nappoġġaw dan ir-rapport u nixtieq u nirringrazzjaw Sur Martin u anki Sur Kobet. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Sur Ramon Ħaragwija Tondo jekk jogħġbok. Is-Soċjalisti u Demokrati. Ġistgħu titkellmu. Grazzi, Sur President. Jiena wkoll nixtieq nibda billi ngħid li għal partit tagħna aħna onorati illi l-kollegi tagħna kienu l-protagonisti ta' dar sur kobitu sur Martin nixti uh, eh, ngħidilhom prosit. Dan l avveniment huwa importanti ħafna huwa simboliku. għax hawnhekk se jkun regolament fis-seħ. Fl-istess waqt ta' trattat dana se jagħti l-impressjoni li l-Parlament tista' jista' jiżgura t-trattat il-ġdid jista' jimplementah Jiena se ngħid li ovvjament naqblu mar-rapport Iżda fi rigward ta' tibdiliet u l-emendi pendenti għaw żewġ punti li nressa l-ewwel net. Jekk hemm xi konfużjoni fil-preċedenti fi rigward tal- li ma emendi għandhom jiġu aċċettati. U jekk joħorġu strettament mit-Trattat tal-Lisbona jiena irrid ngħid li illi naħseb illi għandu jkun il-President tal-Parlament Ewropew li jiddeċidi jekk xi riformi tal-preżentati mill-Parlament Ewropew mhumiex xirqa. U aħna naqblu kieku mal-deċiżjoni tal-President u taħt ir-regoli tal-proċeduri tal-proċedura ehm, għandna bżonn ta' unanimità. U bekk għandna niftehmu dwar dan il-punt dwar l-emendi qabel nhar il-ħamis biex din il-Kamra tkun tista' eh, tadotta unanimament. Grazzi ħafna jgħid il-President ta' kwistjoni importanti hawnhekk wara id-dikjarazzjonijiet ta' rappreżentanti tal-gruppi politiċi jina se ngħidilkom dwar is-soluzzjonijiet tekniċi f'rigward tal-votazzjoni ta' dan ir-rapport u anki fil-gwar ta' riżultati tal-laqat tal-konferenzi tal-prezidenti tal-gruppi politiċi. Issa senat il-kelma l-Sur Andrew Duff, grupp tal-ALDE. Sur President. Il-grupp tal-ALDE eċiħu ehm, pieċir jieħu pjaċir jaċċetta il-grupp ta' Kobet u ta' Martin. Dan ir-rapport ipoġġi l-Parlament fuq il-triq tajba biex terfa ir-responsabilità kbar illi għandha. Illi se jkollha fil-fatt wara dħul fis-seħħ tat-trattat. Huwa importanti illi l-Parlament il parlament iħejji ruħu biex isir parlament ġeneralista. Għanna naħdmu b'mod effiċenti u b'mod espedjenti fuq eh, fl-ispettru politika. Għandi kumment fi rigward ta' trattament tal-parlamenti nazzjonali. Il-trattat jippropona li jintejbu il-kollaborazzjoni bejna u il-Parlamenti Nazzjonali. U dan huwa xira, iżda trattat huwa diskret, jibqa' seket dwar il-forma li għandha tieħu din il-kollaborazzjoni. Għandna nħejju ruħna għalhekk biex nikkonsultaw il-Parlamenti Nazzjonali. biex nilqaw l-approċ tagħhom għat-trattat. Qabel ma nfasslu eh, xi preskrizzjonijiet xi regoli dettaljati fil-proċeduri tagħna l-esperimenti li diġa twettqu. taħt l-auspiċi ta' Kozak juruna disparità kbira bejn il-parlamenti nazzjonali fl-approċ tagħhom għal eh, firgwar ta' kwistjoni ta' sussidjarjetà u għaxxira illi parlament Ewropew japprezza id-disparità li teżisti. U li ma, ma nifformalizzawx il-metodi preċiżi tal-kollaborazzjoni u rispons fl-operazzjoni tal-mekanizmu tas sussidjarjetà bħalissa fis sitwazzjoni preżenti. Zapparti minn dan il-grupp tal-ALDE tappoġġa 100% il-proposti imresqa. Grazzi, grazzi ħafna. Wissa fl-isem tal-ħodor tal-Alleanza Libera sur ħefna ikkerġbok għandek minuta u nofs ikkerġbok. Grazzi, Sur President, kollegi. Dan il-Parlament jaħdem għal għar jagħmel xol xogħol kollu, l istarriġ kollu, jaħdem u għandna nisħu fuq dan il-pont ħadna seba snin biex it-trattat ta' Lisbona jidħol fis-seħ. U aħna ħadna ftit ta' ġimgħat biss hawnhekk għax ħdimna ħafna biex ikonna l-proċedura meħtieġa biex inkunu nistgħu nadduha immedjatament u tista' tkun tista' titħol fis-seħħ u naħdmu bir-regoli ġodda tal-proċedura. Issa hawnhekk qed nitkellmu dwar il-konsensus fil-rigward tal-proċedura u għalhekk għandna nħarsu lejn it-tibdiliet relatati direttament ma' dħul fis-seħħ ta' trattat. Emendi proposti oħra għandhom jiġu diskussi biżjed eh, dettal u se jkun iżjed żmien għal dan dak li huwa essenzjali hawnhekk eh, għandu jisir um, ehm, bla waqfin. Dana jinkludi regoli ġodda fil- uh, fit tibdiliet simplifikati u normali fit-trattat iżda il-punt li ġiet importanti huwa li nisħu li konna iżjed kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali aħna nappoġġaw dan bisħieħ ovvjament punt ieħor fejn xtaqna nistudjaw is-sitwazzjoni iżjed, in partikolari huwa il-rappreżentazzjoni tal-Parlament Ewropew fil kosak Iżda nistgħu niddiskutu dan iżjed tard iżda neħtu pjaċir li hawn tant kooperazzjoni u nixtieq nirringrazzja r-rapporteur hawnhekk. Grazzi. Grazzi, issa jgħid il-President, issa żewġ minuti sur Fox rappreżentant tal- tal-grupp ta' riformisti u konservativi Ewropej. Sur President, jiena nixtieq nesprimi tħassib tiegħi illi eh, stajna ġejna miċħuda mid-diskussjoni dwar il-Brok, l-emenda ta' Brok. Dana eh, ressa il-proposta tal-emenda tal mill-buro li jiddiskuti fil-privat mill-parlament li eh, jiddiskuta fil-parlament. Il-kostituenti għandhom ikunu il-paga tagħna u anki dettalji dwar il-ħlasijiet u l-benefiċċji li nirċevu. Jina jiddispjaċini ħafna li inti bħala president tagħna għandek idea toħra dwar dan anki jizjet ta' tħassib huwa li forsi minħabba l biza li nitilfu vot jew li ma jkonniex il-votazzjoni, inti użajt um, xi proċedura eh, xi proċedura biex tipprevjeni d-dibattitu. Dan huwa kontra d-demokrazija. Eh, edin, fi żmien meta kulħadd jgħid li l-Unjoni Ewropea għandha ssir iżjed trasparenti, iżjed viċin il-kostitwenti tagħha, dina tmur kontra l-demokrazija. Jekk l-Unjoni Ewropea għandha iżid id demokrazija għandha nieħdu azzjoni. U mhux biss ngħidu l platitudni Mhuwiex aċċettabbli illi nittrattaw il-kostitwenti tagħna qishom il-faqqieħ. Nżommuhom fid-dlam, nkopruhom bid-demel. That this issue will not go away and you will have to face nista' nassigurak, Sur President, illi eh, din kwistjoni mhix test tisparixxi u se jkollok tiffaċċa din problema. Issa ju iżjed tard. I think I think it is misunderstood. Grazzi ħafna, naħseb illi hemm noqqas taftejim għawnek hawnhekk nistgħu niddiskutu kollox xejn huwa għamalu hawnhekk. L-ewwel net għandna il- il-dikjarazzjoni ta' minuta xejn huwa għamalu. Iżda għandna nieħdu deċiżjoni wara oħra u għandna nieħdu konsiderazzjoni ir-regoli tagħna fil-Parlament. Iżda għandna diskussjoni hawnhekk nistgħu jkollna diskussjoni. President, tista' tista' tgħidilna għaliex ehm, emenda dwar il-brok ehm, ġiex miċħuda fil-plenarja? il-President jgħid jekk trid diskuti dan il-punt nista' niddiskutuh iżjed tard għax ma rridx imwaqqaf il-diskussjoni hawnhekk fil-plenarja. Kollega Sir Hans Peter Martin jekk jogħġbok. Demokrazija tfisser rivoluzzjoni. Jiena dejjem qed dan u jiena qed nindirizza dan għalik Sur President. X'qed tagħmel hawnhekk issa? Għanna n-nis li jemnu fl-ideal tal-Europa, fl-Unjoni Ewropea, iżda ma daħlux xi grupp politiko, politiko minħabba il-prinċipji tagħhom, iżda tagħmel il-ħajja diffiċli ħafna għalihom Et nitkellem dwar l-artiklu 1.9 sessjoni 2 dwar il-proċedura il tal-ħeffa biex il-gruppi appuntaw il-koordinatur fil-passat dejjem ġi assunt li dana japplika għal persuni li mhumiex uh, ma gruppi mhux qed jiġi applikat b'dan il-mod jiena battitra tliet xurilu. ilu Um, ma fimx il il dan il-paragrafu jekk jogħġbok ifhem illi hawnhekk qed tieħu parlament illi jina nappoġġa dan il-prinċipju u qed tbidlu eh, f'parlament ta' żewġ livelli. Qed tista' tagħmelek għax aħna li maħniex attached, maħniex ma' gruppi oħra, m'għandniex l-opportunità biex niksbu informazzjoni biex nieħdu sem fil-tejja tar rapport il għaliex is-Sur Corbett Eħet hawnhekk mana fil-plenarja waqt li hemm rapporter. Um, jien għandin il-menta dwar dan. Grazzi ħafna jgħid il-President. Inti taf illi qed niddiskutu din il-kwistjoni edin fil-diskussjonijiet fil hawnhekk jekk jogħġbok tasax għal konklużjonijiet waħtek, aħna rrid nixtiequ niddiskutu dan il-kwistjoni. Ħadd ma ma ressa l-isem ta' xi kandidat. Intkom ma ressaqtux xi nomina, aħna m'għandkomx kandidat. Se nsolvu din il-problema, sinjuri, nixtieq nispjega kwistjoni waħda l-konferenza tal-Presidenzi tal-, -presidenzi tal tal gruppi politiċi id-deċidiet illi maħniġ se nivotaw nar l-erba rigward tar rapport ta' Sur Martin dawk il-kwistjonijiet illi mhumiex marbuta mal-trattat ta' Lisbona mhumiex se jiġu inklużi f'dak il-vot għax hawnhekk għandna bżonn ta' iżjed iżjed diskussjoni. Aħna nixtiequ nżommu l-vot nhar l-erba' Fil-gwart tal-kwistjonijiet marbuta ma' trattat tal-Lisbona dini għad deċiżjoni tal-konferenza tal-Presidenti tal-gruppi politiċi u aħna għanna nimplementaw din id-deċiżjoni. Din hija l-informazzjoni li kelli natikom. U bekk wasanna għal-kellima oħra jkjoġbok. Ja. Ja. President, of course I... President, jina ovvjament naqbel u għet nesapporti għad deċizjoni tijak napoġġa, imma ma rridux li noqogħdu nfetqu bejnietna naħseb li nixtieq insaqsik li forsi għada taddi lin-nies interessati dawk l-emendi li mumiex ma jgħawx taħt il-trattat tal Lisbona u dawk ġifiri li jgħaw. Sabiex meta niġu nar l-erba biex nivuta ħadd ma jibda jgħid li mhux qed jifhem eżattament x'qed namlu. Iva, Eħe, eh, dik kienet l-intenzjoni tiegħi fil-fatt kif għadek li suġġerejt inti. U hekk se nagħmel. Imma nixtieq ukoll niltaqa' ma' Sur Kassini u kollegi oħra sabiex din il-lista nippreparawha. U jiena nixtieq ukoll niltaqa' miegħek biex norijilek eh, xtaqt li jorejtilek qabel imma inti ma konċaw l ma stajniex issa xaħat ieħor? Is-Sur Mendes de Vigo. Jiena nixtieq ukoll ngħid li għandi l-istess inkwit li għandu rapporter sabiex il-votazzjoni timxi ħarir u importanti li nkunu nafu minn qabel li narawx dawk l-emendi li ma jaqawx taħt trattat ta' Lisbona. Ġifrina suġġerimenti għak naqbel maħaw li standa tkun għanna saħda. Iva, ħan rispondi il-parlament id-departimenti tal-parlament għamluwa u tawa lili satejlu biss, ħada ġdida fjamanta li ġiet preparata minn dan il-parlament u jiena mal-ewwel sena di għandkom ukoll. Is-Sur Cassini. President, ovvjament id-deċiżjoni tiegħek għandna nirrispettaw, imma naħseb jekk mhix sejr żball li fuq dawn l-emendi li se jkun hemm riserva, dawn mhux se jkun ma jkollhom x'qasmu xejn mal-Trattat ta' Lisbona, forsi ser żbaljena, imma jien ma jidirlix li il-Kummissjoni ta' Affarijiet Kostituzzjonali għanda dritt ukoll tam il-proposti għal dawn il-tibdil ta' regolamenti dan tagħmlu jekk jiġu suġġeriti minn eh, deputati jew tista' tagħmlu skont l-inizjattiva tagħha. Ġifiri, fil-kuntest ta' riforma ħafna ikbar ta' dawn ir-regolamenti u indipendentement ta', ta trattat ta' Lisbona, isna qed naraw li saru emendi f'aspetti oħra. Ma naħsibx li dan għandu jkun xi element li ma jġastiġi aċċettat. Dawn l-emendi ovvjament l edja tagħhom huwa li jirrifletti l-ispirtu tal-Lisbona, ġifiri ċertu normi ta' natura teknika. Ħafna drabi qed isiru, jiġifieri qed jirreferu għall ispirtu Ejja niftakru ftit f'dan il-Parlament li sejmu ikun iktar b'saħħtu mal-Kunsill li manki mal-istituzzjonijiet fil-Parlament stess, per ovvjament aħna sur President nirrispettaw deċiżjoni li tieħu int, imma naħseb ma kienx hemm malfej eh, osservazzjoni bħal din nagħmluha. Grazzi. Grazzi. Mela, Kollegi, nirgrazzjakom. Is-sur Tabaġi. Sur President, dan id-debattitu qed naraw situazzjoni l-istorja tal bidan il-Parlament Ewropew anki tal-Unjoni Ewropea dejjem aħna qed naraw li tant għaw tibdil li b'rapport wieħed mhux se naslu jiena s sur Corbett, is-Sur Martin nixtieq ringrazzjom da kollha li parteċipaw fid-dibattitu, imma dba ħafna affarijiet li jridu jiġu ċarati anki b'mod iktar legali fil ġejjini Għandikom eżempju jiena sodisfatt nara li dan il-parlament għamil dikjerazzjoni ċara biex ovvjament jappoġġja il-ċarter ta' drittijiet tal-bniedem. Ma nafu li hemm deroga. Ċifiri, għad baqa affarijiet mhux ċari għada fil-axija nitkellmu fuq eżempju minn daw drittijiet eh, ta' ċertu ilsna. Anki affarijiet li ma jaqgħux taħt l-akil komuniter għalhekk hemm għadba affarijiet niċċaraw. Rridu ngħidu li l-Charter ta' drittijiet fundamentali għanda turi x'se jkunu dawn id-drittijiet li jippermettu l-Parlament jew pożizzjoni. Għax, per eżempju, hemm il-liġijiet tal-lisna ta' Slovakkja. Sur Orban ma mandux għalfejjiet li dammux mhux ta' preokkupazzjoni Ewropea. Iva, Sur President, jiena edha qoddimek bħala persuna demo demokratika li għandi mandat demokratiku. Mandat li li huwa l-istess għal dak kollha li ġew eletti f'dan il-Parlament jiena qed qudiemek ukoll bħala persuna li niġi minn reġjun tar-Renju Unit li għadda minn ħafna problemi għax kien hemm min rid jeqret il-politika demokratika. Ġifirina l-aspettativi dak li qed nistenna jien għad-demokrazija huma għolija ħafna. Nistenna ħafna minn dan il-Parlament imma bħala l-ewwel mandat tiegħi bħala persuna eletta b'mod demokratiku qed nara li jiena kont eskluża mill-laqat tal-koordinaturi, mandi lebda vuċi laqqas fil-konferenza tal-presidenti u Dawn l-affarijiet ovvjament tiġu diskussi jiena qed nara li qed tipprova ssib kaptu tagħhom imma jiena nappellalek, Sur President, sabiex inti fl-aħħar eh, eh, tamalaj talaqhom dawn il-kwistjonijiet għax huwa importanti li il-mandat demokratiku tal-Parlament jirrispetta jiena Sur President ukoll nappellalek biex inti tiltaqa' ma' dawk il-membri li mhux affiljati li huma demokratiċi li jixtiequ verament jaħdmu għal dan il-an. Grazzi, Sinjura. Is-Sur Brock. President, nirringrazzjak. Is-kollega tiegħi, Sur Martin. Nafu li f'dan ir-rapport għad ħafna affarijiet rridu nsibu tarfom, imma rridu ngħidu li bit-Trattat ta' Lisbona il-Parlament Ewropew se jsir parlament iktar b'saħħtu demokratiku bid-drittijiet kollha u wasalna fl-aħħar biex niksbu dawn id-drittijiet. Il-membri, il-kumitati u l-gruppi politiċi irnexxielhom jaslu. Tant qed nara issa sinjali li d-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-bureaus, fil-konferenza tal-presidenti, jisna qed ngħidu li ma rridux il-kumitati jisna marridux ninkomplu nikoperaw bejn il-Kumitati ta' dam il-Parlament u l-Kumitati tal-Parlamenti Nazzjonali. Isna marridux il-kooperazzjoni iktar. Jina naħseb l-laqat tal-Parlamenti Nazzjonali eh, naraw li mux il-President jiġi mistieden imma l-Viċi President Jina naħseb li mux ija eh, mux, mux il-nis li jaħdmu l-parlament li jridu jiddeċidu d-deċizjoni tagħna mhux tajba jew le, imma sta għalina li niddeċidu bil-maġġoranza. Isem biża li eh, niltaqaw aħna il-deputati Ewropej ma' deputati tal-pajjiżi differenti. Isom eh, qed nitkellmu hawnhekk xi ħaġa bil-maqlub fuq xi ħaġa bil-maqlub. Grazzi. Mela, fuq dan ir-rapport ta' Sur Martin naħseb li l-Parlament Ewropew qed jieħu pass importanti eh, fl-isfond ta' Trattat ta' Lisbona kif se jiġi implementat Naħseb li huwa tekst ċar li jisemmi regoli u jaraw eżatt jqis l-emendi li sejtlu fis-seħ minħabba trattat dak li għandu xaqsam mal-budget u anki l ekwilibru fil-Unjoni. Nixtieq nixbitkom l-attenzjoni fuq il-proċeduri u anki reviżjoni tat trattati ir-rwol ta' dan il-Parlament naraw ukoll it-tibdi li se jġib għal parlamenti tal-pajjiżi nazzjonali. Ġifri fej il-kompetenzi se jmorru il-Parlament Ewropew, se jkollu rwol iktar qawwi biex jati iktar il-ħam eh, mod demokratiku d deċiżjonijiet li jittieħdu. Naħseb dawk l-emendi li m'għandhomx jaqsmu mar-rwol nħalluhom ftit tajjeb, eh, tajba din l-edja biex nieħdu approċċ iktar sistematiku sabiex ir-regoli ta' proċeduri ninkunu sonu għom kif imiss. Madonna kollu hemm ċertu punti li forsi wieħed jista' jneħħi jneħħihom qed nitkellem fuq il-lemendi li jitkellem dwar l-osservaturi bżon nżom u d-majnejn dawn osservaturi jkunu nies li xorta ġew mażula bil-poplu kienu kandidati li ġew eh, u kol nis li kienu eletti. Grazzi ħafna. Essur Paolo Rangel. Minuta u nofs, grazzi ħafna President. Jena xtiq nibda billi ngħid. Ovvjament nifra is-Sur Corbett sur Martin, il rapporters U bħala membru tal-EPP u peress li kont involut fl-emendi, nixtieq ngħid li hawnhekk l-iktar kwistjoni taħraq għadna ma semejniex. Ovvjament, il-Parlamenti Nazzjonali, il ovvjament ir-wol tagħhom toħroġ ukoll mit-Trattat ta' Lisbona, imma d-Demokrazija fl-Ewropa ovvjament għandha titkellem fuq il-Parlamenti Nazzjonali. Dawn għandhom x'asmu jista' jkollna leġittimità eh, doppja dawn iż-żewġ ruoli insaħħu d-demokrazija, demokrazija li toħroġ mill-Parlament Ewropew u l-mekkanizmi tiegħu il-possibilità li dan jilleġifera u mbagħad permezz tal-kooperazzjoni demokratika mal-Parlamenti Nazzjonali permezz ta' odda diversi. Għalhekk jiena naqbel kompletament mal-proposti li smajna Ma naqbilx l kollega li qal li emz li nħallu l-introduzzjoni fuq il-rabta mal-Parlamenti Nazzjonali għal darboħra, ma naqbilx ma dak li għalek. U proposta ta' Sur Brokku Saja fuq il kowzak naqbel ukoll u jiena naqbel fuq il-dipartimenti differenti tal-Parlament. Grazzi ħafna. Iva, għawnek qed naraw e verament tibdil fin-natura tal-istituzzjonijiet Ewropej u anke l-kapaċità e, tagħna sabiex fl-aqsar żmien ikonna l-strumenti leġislattivi li huma propji ta' dan il-Parlament sabiex nkunu nistgħu nużawhom biex nisfruttaw ukoll in-normi skont il-trattat tal-Lisbona. Għalhekk jiena naħseb li dak li qed nittrattaw hawnhekk b'ċertu paradoss huwa li nsaħħu id-dimensjoni federali kif ukoll id-dimensjoni sussidjarja tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa fattur li se jiddeċidi l-futur tagħna. Fil-fatt, aħna jisna ma tantx f'din il-fażi tajna daqshekk każ ta' ċittadin pala persuna ġifri li jibqaw kol iċ-ċentru ta' xol ta' għana ħan nispiega. Il-level ta' armonizzazzjoni huwa wieħed. tajjeb l-Europa hija importanti fil-ħajja ta' ċittadini tagħna. Imma il-persuni, il-familji u l-gruppi ma nħalluhomx fiċ-ċentru tagħna ħafna drabi aħna strumentalizzajna s-sussidjarità l-istess istituzzjonijiet. Għalhekk Meta nitwet jitkellem fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif insibu wkoll fuq il-ċarta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea, hija iktar minn qatt qabel importanti. Hemm bżonn li tiżgura li jkun li dawn il-proposti tal-liġijiet li se jiġu eżaminati mill-parlamenti jirrispetta l-prinċipju ta' sussidjarjetà Ah, dan huwa l-punt għall-istituzzjonijiet li jiggarantixxu u mhux ikunu jisom jiddeċidu huma ċittadini. Grazzi ħafna. One minute. Għal minuta l-kellim li jmiss. Grazzi, President. Eh, nixti eh, nerġa' nsemmi l-ammessibilità tal-mendi li semmu qabel. Jiena nissuġġerixxi illi tisimaw missur Cassini u ma naħallux deċiżjonijiet dwar it-trattat li eh, fidejn eh, eh, ċertu nies il-parlament għandu sovranità f'dan ir-rigward u għalhekk nappella għalhekk biex tuża il-seta tiegħek taħt il-regoli ta' proċedura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 Jina nishti eh, nirrepeti dak l sur Mendez de Vigo, il sur Cassini għandu raġun u bravo ħafna f'dawn l-affarijiet, emmemendi illi mandom xejn xjaqsmu ma Lisbona. U eh, għal-kamina nista naċċetta ċertu emendi huwa aħjar li ċertu affarijiet niddibattuhom qabel ma nivvutaw fuqhom. Eh, xejn waqt iż-żomm eh, l-istati membri milli jiġu bi proposti eh, per eżempju Fir-rigward anka tal-buro, jina mux bil-fors naqbel mal-proposti ma ma jfissirx li l-membri ma jistawx iġibuhom dawn il-proposti. Issa dwar ir ruol tal-parlamenti nazzjonali dawn ma jaqgħux taħt il-Lisbona, però sur Kassini għandu raġun li jgħid li iva għandhom relazzjoni mal-implementazzjoni tal-trattat tal-Lisbona. U għalhekk jiena nixtieq li inti tgħid li dawn l-emendi ikunu ammessibli aċċettabli. E, u fir rigward ta' affarijiet oħra però li m'għandhomx xesmu ma' trattat ta' Lisbona daw m'għandniex nivvotaw fuqhom din il-ġimgħa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jgħid il-President hawnhekk wasanna fit-tmiem id-dibattitu tagħna. Nistaw uh, nalqu għalek is-sezzjoni tal-lejla unfakkarkom illi il-votazzjoni fuq il-rapport tas Sur Martin isir nar l-erba u s-sezzjoni li mis hija dik ta' għada fid-disa mid-disa sassija u mill-tlieta ta' war nofsinhar sa' nofs lejl Għandkom l-aġenda fid-dokument ta' sezzjoni kif ukoll fuq il-website. Grazzi ħafna, is-sezzjoni hija magħluqa.